sabiex ikonna filosofija eh, ta' sigurtà eh, b'mod Ewropew għall-industrija tal-enerġija nukleari. Grazzi, kummissarju, issa sabiex nalqu din il-mozzjoni għal-rizoluzzjoni mres għal-kutat għall-industrija bekk nalqu d-dibattitu u ser nivutaw għada f'nofsinhar. Issa għanna dibattitu konġunt dwar l-emissjonijiet ta' gassijiet serra nibdew bir-rapport ta' sur Arsenis. u rapport ta' sur Eichhout dwar eh, suġġetti marbuta mal-emissjonijiet ta' gassijiet serra. Ser jitkellmu żewġ rapporters l-ewwel u għandna l-kellim, l-ewwel kellim li wassur Arsenis għal erba' minuti. Grazzi President, Kummissarju, kollegi. Aħna qegħdin nitkellmu dwar żewġ rapporti speċifiċi hawnhekk. Iżda, is-suġġett huwa wieħed dak tal-bidla fil-klima. Kull sena aħna nivolvu ruħna f'negozjati u kull sena nagħmlu ftit tal-progress ma kollu. Kull sena hekk kif jgħaddu u jgerbu is-snin aħna ma nkunux sodisfatti b'dan il-progress mhuwiex biżejjed sabiex aħna ikun jista' jkollna possibiltajiet serji li aħna nilħu ftehim dinji sal-2015 x'qed nagħmlu ħażin. X'iridu nibdlu? Permess ta' dawn iż-żewġ rapporti qegħdin naraw li għandna pożizzjoni ċara hawnhekk fil-Parlament aħna inħossu illi aħna għandna inkunu aktar serji, aktar determinati U dan għandu japplika leġislazzjoni tagħna fl-Ewropa meta aħna niġu lura minn negozjati mill-laqat internazzjonali ma rridux nikkuntentaw billi ndaħlu dan kollu nibdlu dan kollu f'leġislazzjoni fl-Ewropa irridu ngħidu aktar passi. Irridu nestu din leġislazzjoni nikkompletawha u bekk hekk qed nagħmlu aħna dan qed nagħmlu bil lucf Wara Derbin, aħna id-deċidejna illi ndaħlu id-deċiżjonijiet ta' Derbin billi daħħalna ir-regoli ta' kontabilità għal l-użu tal-art, il-bidla fl-użu tal-art u l-forestrija, l-ULCF. Iżda, flok zammejna ma' deċiżjonijiet minimi minn Derbin illi huwa obbligu li jkun hemm regoli ta' kontabilità eh, mill-forestrija, l-emissjonijiet, il-riforestazzjoni, l-afforestazzjoni, l-użu tal-art fost l-oħrajn aħna ddeċidejna illi konna ser nagħmlu pass ieħor. Iddeċidejna li l-Istati membri tal-Unjoni wkoll jeħtieġu li jkollhom regoli għall-attivitajiet illi jitwetqu fart għal-bidja u bekk hawnhekk għandna obbligu fl-Unjoni Ewropea sabiex aħna nkunu fuq quddiem sabiex fuq livell internazzjonali nkunu nistgħu niżguraw illi l-kontabilità il tal-emissjonijiet mill-artijiet mistadra u kol tkun tista' posta imposta fuq livelli internazzjonali. Aħna nemnu li jekk inkomplu mixjin f'din id-direzzjoni u jekk dan neħduh b'serjetà kbira jekk niżguraw li aħna aktar responsabbli fil-politika ambjentali tagħna, aħna ser inkunu nistgħu nilħu ftehim internazzjonali dwar il-klima sal-2015. Iżda, Ovvjament dan it-tip ta' progress eh, jeħtieġ ħafna ħidma sabiex jinkiseb il-kollegi shadows nixtieq nirringrazzjom dak kollha, nixtieq nirringrazzja dak kollha li appoġġaw din l-idea ta' kontabilità obbligatorja kull sena għal dan l-użu partikolari tal-art. Nishtiq nirringrazzja lil li Previza, l-assistenta tiegħi li kazon mis-sekretarjat tal-Grupp Soċjalista illi ħadmu għattijħ. Isabel Finli mis-Segretarjat tal-Kumitat Envi, il-Presidenza ta' Ċipru u l-Kummissjoni Ewropea, kulħadd kollha f'daqqa, kulħadd ħadem għattieħ dwar dan sabiex jizgura illi dan jgħaddi mal ewwel qari u hawnhekk ninsabu 2013 u nittamaw illi ser jibda jibda jkonna lill istati membri illi jagħmlu dawn il-proċeduri ta' kontabilità. Irridu ftejim dinji sal-2015 u ser niksbuh dan il-ftejim sal-2015. Grazzi kollega Arsenis l-onorevoli Akhaut għal erba' minuti. Grazzi President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja li shadow rapporters l-oħra lill-Kummissjoni u lill-Presidenza ta' Ċipru talli irnexxielhom eh, jiksbu dan il-fejm fl-ewwel qari ma setax ikun possibbli kieku kulħadd m'għamilx l-qalmu tiegħu. Issa ir-rapport tiegħi huwa importanti immensa biex ikun hemm regoli ta' kontabilità vinkolanti fl-istati membri u l-emissjonijiet tagħhom sabiex kulħadd isegwi l-istess regoli trasparenti sabiex jiġi determinat kemm qed ikun hemm emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra. Punti oħra importanti dan japplika għal medda twila ta' żmien. L-istati membri jridu joħorġu bi pjanijiet għat tranzizzjoni fuq medda twila ta' żmien tagħhom sabiex jimxu lejn ekonomija li abbażata fuq tnaqqis ta' bejn 80 u 85% tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra l-2000 u 50 hija il-data aħarija. Irridu nibdew nagħmlu l-bidliet diġà minn issa u l-istati membri jridu jaraw kif ser jiksbu din il-mira. Kwistjoni oħra. Is-shipping għall-istati membri bħalissa jidher illi mhux aċċettabbli illi huma jinkludu il-trasport bil-bahar shipping u bekk huma qalu ser joħorġu bi proposti dwar kif nistgħu ninvolvu shipping internazzjonali fis-sistema ta' rapportar tagħna u jiena nisab ħerqan illi nirċivi dawn il-proposti. Kenna konċessjoni ċara illi dan dawn ser jitwetqu. Xi li tajnija l-aktar attenzjoni matul in-negozjati kienet il-rapportar dwar il-fondi jina hawnhekk nixtieq ngħid illi kien hemm żewġ stati membri illi tassew websu surasom f'dawn il-negozjati imma jieħdu gost jgħidu l-bqija tad-dinja li huma favol l-ambjent, ir-Renju Unit u l-Ġermanja fil-Konsil jider bitċar illi anke fil-rekwiziti ta' rapportar dwar kemm wieħed jonfoq flus fuq appoġġ tal-klima, anke dan ir-rekwiżit ta' rapportar kien rekwiżit enormi għal dawn iż żew stati membri. Huma dejjem jieħdu gost, jiftaħru u jiffanfraw kemm iridu l-ekonomija tagħhom li tħares l-ambjent imma mbagħad meta eh, jiġu għassiju eh, naraw illi mill-klima l-fattem il-bahar jikkumbatti l-istess japplika l-għajnuna l-pajizi li qed jiżviluppaw U ma jridu jagħmlu xejn dwar il-fondi, ejjew nkunu ċari dan ir-rapport mhux dwar is-setat e, tal-istati membri fl-Ewropa, aħna ġejna huma qed jtiġu mitluba li jirrapportaw dwar kemm jonfqu flus kull sena fuq fir-rigward tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Kull min jieħu sef dawn negozjati internazzjonali jaf kemm importanti d-dinja li qed tiżviluppa x'qed tagħmel l-Unjoni f'dan ir-rigward. Kull sena battalja kbira u kull sena l-Unjoni ma tistax tgħid kemm tonfoq. Kull stat membru jrid jgħid kemm jonfoq b'mod individwali l-istess l-istess ġara is-sena l-oħra fil-Doha, Svezja, Ġermanja, Franza, għamlu l-biċċa tagħhom imma ma stajniex nixbdu l-istess ħabel, ninaqdu u ngħidu kemm nonfqu f'daqqa għaliex il-koll qegħdin nużaw regoli differenti, metodi ta' kalkolu differenti. L-Unjoni ma tistax tgħid kemm tonfoq U dan jiġri kull sena fin negozjat internazzjonali din hija problema enormi dan ir-rapport ser waqaf del problema darba l ma kienet xaġa tassew diffiċli ninvolvu r-Renju Unitu lil Ġermanja. Lil dawn iż-żewġ stati membri nixtieq ngħidilhom iva li nħarsu l-ambjent ġewwa pajjiżna hija taj u hija xaġa tajba imma żguraw li l-Unjoni wkoll tkun tista' tagħmel dawn il-passi l qudiem b'mod internazzjonali kull ma tidu tagħmlu għal tirrappurtaw dwar dak li qed tagħmlu jekk din diġà sibwa diffiċli jiena wisni u se naslu mkien ċaġa ksibnija, imma fadlinna ħafna xnaqtfu, rridu ekonomija l eh, ħadranija reali u kol rapportaċ. Sabiex tassaw nħidu rridni fidġa li jgħikawt. Il-Sinjura Hidegard, il-Kommissarju. Grazzi tassew. Jien nishti nesprimi l-apprezzament tiegħi żewġ rapporter sur Arsenis u sur Eichhout, is-Segretarjat u l-Shadows għal-ħidma tagħhom dwar dan iż-żewġ proposti leġislattivi. Nirringrazzja wkoll għal-kooperazzjoni eccellenti u effiċenti bejn il-tlet istituzzjonijiet u dan jinkludi il-ħidma impenjata mill presidenza ta' ċipru aħna stajna nikkonkludu il-proċedura leġislattiva bil-fejjim mal-ewwel qari fuq iż-żewġ dossiers. l dwar dan aħna stajna nizguraw riżultat pass importanti l-qoddim sabiex eh, nissodisfaw l-impenji ta' tagħna u niżviluppaw il-politika tal-klima tagħna. Edin nissodisfaw l-anijiet ewlenin tal-proposta tal-Kummissjoni li huma f'konformità ma' deċiżjonijiet rispettivi li ttieħdu fi taħdidiet eh, internazzjonali dwar il-klima f'Derbin u kol jizguraw l-implementazzjoni tar-rekwiziti internazzjonali tal-UNFCCC u l-Kyoto Protocol, protocol minn issa sal-2020 ser jippermetti li kunem kontabilità armonizzata għal emissjonijiet u kol il-settur tal-UCF u ser ninkludu il-settur fil-kontijiet nazzjonali tal-Istati membri bekk nalqu vojt, nimlew vojt importanti u nipermettu li fil-ġejjeni is-settur setturi kollha jkun jistgħu jikontribwixxu għat-trażżin tal-bidla fil-klima. Għanna bilanċ tajjeb jirrifletti it-ħassib tal-sidien tal-art u jikkonferma l-ambizzjoni tal-Kummissjoni u l-partijiet interessati dwar l-iktar żewġ aspetti politiċi importanti tal-proposta tal kummissjoni il-kompromess l għenet jizgura kontabilità mandatorja f'attivitajiet tal-bidja mill-perjodu 2020 il qudiem imma wkoll jistabbilixxi approċċ aktar gradwali għal kontabilità fil-perjodu sa l-2020. Dan għanna narawh bħala l-ewwel pass u parti minn aktar sforzi li huma meħtieġa sabiex niġbru d-dejta dwar artijiet tal-bidja. Jiżgura wkoll illi ikonna qafas għall-LUCF l-Istati membri, eh, azzjonijiet tal aħjar prassi u kol ġabra ta' tarif li jista jiġi użat eh, fis settur tal-LUCF il-ġejjeni. Din id-deċiżjoni hija wkoll parti ċentrali ta' leġiżlazzjoni għall-ekonomija sostenibli, bioekonomi sostenibli. Inkludejna il-gas il ukoll fil-liġi tal-Unjoni Ewropea u stabilejna roadmap u sistemi sabiex nindirizzaw il-gassiet b'effett serra bek zgurajna illi l-emissjonijiet u tneħħija marbuta mal-użu tal-biomass jiġu riflessi b'mod sħiħ fil-kontabilità tal-Unjoni. Dwar il-passi li jmiss, implementazzjoni ta' malajr ta' deċiżjoni ser tkun importanti sabiex niżguraw l-arfin ta' dan is-settur. Is-servizzi tiegħi ovvjament ser ikunu f'kuntatt mill-qrib mal-Istati membri sabiex niddiskutu dak li jridu nagħmlu u meta għandna nagħmlu dan. Nixtieq ngħid ukoll illi l-ewwel artiklu tal-deċiżjoni l UCF tgħid illi dan huwa biss l-ewwel pass. Il-pass li jmiss huwa marbut mal-kwistjoni ta' kif l-emissjonijiet u t-neħijam setulla l-UCF ser jiġu inklużi fl-impenji ta' tnaqqis tal-emissjonijiet minnaħat tal-Unjoni. Sabiex nikkonkludi nixtieq ngħid li din eh, dan huwa punt importanti għall-Unjoni u ser jiffaċilita dibattitu dwar l-rwol li għandu jkollu dan is-settur fil-politika tal-klima tal-ġejjeni tal-Unjoni Ewropea. Xi kummenti dwar l-MMR fej il-proposta tal-Kummissjoni kellha lan illi ittejjeb il-mekkaniżmu ta' monitoraċ u rapportaġġ Tininet li timplementa rekwiziti ta' rapportaċ li ġew stabiliti fil-pakket tal-enerġija u l-klima tal-2009 u tilet net li tagħti bażi solida l-implementazzjoni tal-obligi tal-istati membri fil-pen rigward tal-protokoll ta' Kyoto u kol rapportaż dwar l-emissjonijiet ta' gassijiet serra u żvilupp ulterjuri tal-politika tal-Unjoni Ewropea tal-tibdil fil-klima. L-Kummissjoni hija persważa illi t-test illi ġi maqbul jissodisfa dawn l-anijiet aħna narfu illi mhux il-kwistjonijiet kollha ġew indirizzati f'konformità mal livell ta' ambizzjoni aħna konna proponejna Mod partikolari dan japplika xi kwistjonijiet marbuta mar rapportaġġ dwar strateġiji b'karbonju baxx, dwar il-finanzi, il-frekwenza ta' rapportar u koll dak li għandu xaqsam l-atti delegati. Il-Komissjoni għalek accettat illi tamil żewġ tqarrijiet pala parti mill-fejm illi ser jiġu mibawta l-servizzi kom sabiex iddaħlu fil-minuti. Il-Komissjoni madana kollu tilqa dan it-testa kompromess għaliex Dan jipprovdi l-odot illi jeħtieġu l-Istati membri u l-teħtieġ l-Unjoni sabiex ikollhom rwol. Ewlieni fi sforzi internazzjonali nżommu temperatura taħt il żewġ gradi minimizzaw l-impatt tal-bidla fil-klima u niżguraw l-implementazzjoni siħaw effettiva tal-obligi internazzjonali u tal-Unjoni Ewropea. Fisni li ġejjin il-Komissjoni f'kollaborazzjoni mal istati membri u ser iżomm ukoll il-Parlament Ewropew marraf ser tagħmel monitoraż tal-applikazzjoni tal-MMR u fejn din l-applikazzjoni ma tkunx sodisfaċenti u fejn il-livell ta' ambizzjoni irid jiżdied ser tikkonsidra alternattivi oħra sabiex tindirizza dawn il-kwistjonijiet u dan jinkludi l-introduzzjoni ta' proposti ġodda ta' kodeċiżjoni. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid li nittama l vot ta' għada juri appoċċa żewġ ftejemiet għaliex naħseb illi dawn huma passi l qudiem veru propri li qed nagħmlu. Grazzi tassew. Ħejsa politin Pitropo kirja Hidegard. Grazzi ħafna. Il-Kummissarju Hedegard. Edin tard ħafna l-lejla, sinjuri. Ġifir nitlobkom biex zommu eh, mal-ħin li natalkom. Sinjura Vestlund, mill-Kumitat tal-Iżvilupp, minuta għalik. Grazzi, President. Jaġa importanti li jkollna l-istatistiċi. Biex bekk aħna nkunu nistgħu nevalwaw deċiżjonijiet. Pala rapporter tal-Kumitat tal-Iżvilupp naħseb li jaġa importanti li jkollna ir-rapporti u eh, li l-istati membri batunna rapporti tagħhom mill-aktar fis. Speċjalment meta kwa naħdem ma' Surajka, kena dibattitu b'saħħtu u rritu konna il-fatti fuq il-mejda. Naħseb huja ħasra li ma smajniex il-kritika mill-pajjiżi industrializzata, industrializzati. Li aħna qed nużaw il-fondi biex niġildu il-faqar, imma fil-fatt qegħdin niġġieldu kontra l-ambjent Nispera li fil-futur nkunu nistaw nimxu l-qoddim u l-lajnuna eh, fil-klima anka tkun tista' tgħinna biex innaqsu l-faqar ukoll. Il-kellim li mis mux hawnhekk għandna kellim ieħor minn naħa tal-gruppi mill-PPE. Is-Sinjura Mikulenija. Grazzi, President. Bla dubju l-Unjoni Ewropea hi waħda minn mexxejja li qed iġilet kontra l-bidla fil-klima. Iżda ħafna drabi nistaqsu jekk aħniex ambizzjużi biżejjed. Jew aħniex waħedna. Il-Konvenzjoni Ewropea eh, għal-bidla fil-klima u l-Kyoto Protocol ena eh, biex nitu xi deċiżjonijiet L-ewwel ħaġa fuq l-LULUCF fis-settur tal-LULUCF. Kenna proġett ambizzjuż biex anka ninkludu ir-regoli ta' kontabilità u nirridu nadottaw miżuri eh, li ju għandhom xaqsmu minn dan is-settur. Fl-istess ħin jiena nixtieq infakkarkom prinċipju importanti, l-proporzjonalità. Fi diskussjonijiet mal istati membri fil-Kumitat, Jiena nfasizzajt illi dan id-dokument tal-LULUCF ma jridx kun ta' pis l-Istati membri u għal bdiwa Dan id-dokument ukoll m'għandux ikollu aktar obbligi żejda illi għandhom x'jaqsmu mal-isforzi tal-bidla fil-klima. Jiena kontenta illi l-verżjoni finali tal-dokument fit-trialogu indirizza eh, il-tassib tagħna. Fil-bidu l-istati membri ma rridux jibatu dejta li mhumiex mandatorji u li ma ġewx adottati fl-Unjoni Ewropea u fil-Konvenzjoni. Nixtieq ringrazzja ħafna lir-rapporters biex nimxu il-qoddim u li mistej konna problemi biex nimxu qoddim. Grazzi. ħata tal-SND. Sinjura Ulskov. Grazzi, President. Il-problema hawnhekk jellem sforzi differenti minn pajjiżi differenti fl-Unjoni Ewropea. U mhumiex qed jagħmlu l-isforzi jindas. Mhux dejjem jimxu kol ma' deċiżjonijiet li nieħdu aħna irridu nkunu ċerti li rrid nimxu mal-miri li diġa ftemna fuqhom u jekk namlu biex namlu dan irrid ikollna ehm, riżultati ċari, preċiżi. Tar-riżultati li nħdu hawnhekk. Diffiċli li nevalwaw ir-riżultati nistaw nbidlu dak li sar sissa bil-proposta biex jisir eh, ta' tal-emissjonijiet eh, b'emissjonijiet ta' b'effett serra u fuq il-bidla klimatika. Diffiċli nkunu nafu xed jisir fl membri fuq il-politika tal-enerġija. Imma jekk nistgħu nagħmlu dan, nkunu qegħdin ntejbu il-monitoraġġ tagħna u biex nużaw anke l-enerġija rinnovabbli. Forsi din hija xaġa sempliċi imma naħseb illi jekk ħajkonna politika fuq il-bidla klimatika ma nistawx sempliċement noqdu naraw l-affarijiet għaddejjin li din l-azzjoni. Grazzi ħafna. Sur Zjorbo għandu l-blue card. Għandi mistoqsija Iva, bir-rispett kollu rigward il-bidla klimatika. Bħala rappreżentant tal-SND ma nafx jekk tisgħu taraw il-kawża u l-effett fl-involviment tal-Unjoni Ewropea fil-ekonomija b'karbonju baxx. U iż-żieda fil-qat. Qed taraw, ma nafx intom xi taraw xi rabta hemm ħafna kumpaniji li tiħorġu l-produzzjoni tagħhom il-barra mill-Ewropa. Pajjiżi li ma jilimitawx l-emissjonijiet tal-CO2, per eżempju fl-Azja. U l-Ewropa lura qed titlef hawnhekk. Bek jiena nixtieq insaqsikom jekk din tarawiex importanti. Grazzi. id-dibattitu fuq il-klima irridu nkunu ċerti illi għanna responsabilta kompleta. Ovvjament, eh, hemm ħafna kumpaniji li qed immorru għal pajjiżi fejn ikun hemm inqas spejjeż u aħna ma aħna rridu nipproteġu l-ambjent. Din hija xi ħaġa li tejna fil-kompetizzjoni, rridu staw nkunu kompetittivi jekk innatfu l-ambjent. Naddu għal-kellim li jmiss is-sur Skilakakis. Sur President, Kummissarju, dawn ir-rapporti huma tekniċi. Naħseb il-ħakna kompromess tajjeb ħafna f'dawn l-aspetti. Iżda importanti wkoll nħarsu lejn il-kwistjonijiet politiċi li nkunu aktar effiċenti u trasparenti fil-politika tal-bidla klimatika. U rridu nkunu trasparenti, rridu nkunu aktar effiċenti Fil-qafas tal-ITS, l-iskema ta' skambju tal-enerġija, sfortunatament kien hemm ħafna skandli, CDM per eżempju. Il-Kummissarju ġiet ħafna eh, dwar dan u anka l-Parlament. U anka ftit jiena wkoll. Jiġifieri aħna irnexxielna nsalvaw miljuni u biljuni li sarfu f'enerġija għall konsumaturi Anka fl-impjanti ta' barra mill-Ewropa ħafna nies eh, kienu ma kienux ċertu fidwar dan kollu. Irridu nkunu aktar effiċjenti biex ma jkollniex repetizzjoni tal-panels fotovoltaiċi li xtajna olin ħafna, Umbat, iċ-ċina ħadu s-suq tagħna billi marru direttament lejn il-produtturi tagħhom. U hekk marru kontra s-sussidji kollha li aħna tajna matul is-snin. Ġifier nisperaw li inħarsu anka lejn l-LULUCF. Rridu nodu attenti, l-attenzjoni biex bekk aħna ehm, niġġieldu għat-trasparenza u l-effiċenza fil-politiki tagħna fil-settur tal-enerġija. Din hija xi ħaġa kruċjali, hija importanti ħafna. U ma nistgħux eh, nħallu għaddejja u neħu l-intenzjoni tajba tagħna. Grazzi ħafna mill-parti tal-ħodor, Sinjura Ħassi. Eżis kollegi, grazzi. Grazzi l-rapporter ta' xol tajjeb. Madwar id-dinja hemm bidla fl-agrikoltura u fil-forestrija. U dan wasal l 20% tal-emissjonijiet b'effett serra fl-attivitajiet kollha madwar id-dinja. Ħafna nies jaħsbu li l-effett fuq il-klima, fuq l-agrikoltura u l-forestrija qed jitnaqsu U aħna nasbu li dan jaħsbu li dan ħajjin lill-ambjent. Iżda ħafna prassi tradizzjonali ħajwasal għal pressjoni f'ħafna stati membri u anka f'pajjiżi jekk mhux se nużaw dawn il-prassi u ma nirrapportaw ma nirrapportawx l-emissjonijiet tagħna se jwasal għal aktar spejjeż. Nistantikom xi eżempju. Fil-Finlandja marnix neħu l-foresti li jkun qegħdin eh, jieħdu ssib il-ħamrija u m'għandniex eh, nużaw l siġar maqtuwa biex naħarquhom. Sur Mastalka. Grazzi, President. Kollegi, nishtiq nirringrazzja l-rapporter ħadd pjaċir li kooperajna mar-rapporter u ma dokkola li kienu involuti biex insibu kompromess fit trialogu. Dan ir-rapport għandu aspett soċjali. Dan ħajkun jista' jipproteġi l-forestrija illi hija industrija importanti ħafna u li forsi ninsewa. L-użu tal-injam ħatejn lill-industrija u anka nżid anka l-impjegi. Ta' għanna mħazba illi r-rikjesta ta' li nżom li għal-ħazna tal-karbonju jista' jwassal għal problema fil-kultura tal-foresti u li maniġer tal-foresti. U nistgħu jkun hemm trasferiment għal kompożizzjoni naturali tal-ispeċi fil-foresti. Is-Sur Siber. Grazzi, President. Nawguralek tal-Ġermanis eċċellenti li qed tuża, grazzi. Jiena nispera li naqblu nivvotaw fuq għada importanti fil-politika tal-klima li nkunu qed naqsmu l-pis hawnhekk. u għalhekk qed indaħlu s-settur tal-LULUCF biex ikollna standards um, komuni kif kien adottat fil-protokoll. Importanti wkoll li nkunu konxi <coughs> li għadna fil-bidu fet nitkellmu fuq il-politika tal-bidla ta klimatika. Ġifieri nkunu ċerti li nimplementaw dan kollu u anka jisir monitoraġġ fuq l-impatt. Mhix xi ħaġa daqshekk faċli f'dan is-settur. Għadna fil-bidu kifet. Immanka mit-tieni rapport qed nitkellmu fuq data li nistgħu nafdaw fuqha din hija l-direzzjoni li għandna nieħdu u bekk inżommu l-standards u jittieħdu l-miżuri. Aħna hawnhekk qed immexxu fil-politika tal-enerġija manka pajjiżi oħra qed jippruvaw jomlu dak li jistgħu biex anke jieħdu azzjoni. Jiġifieri aħna irridu naraw kif nimbuttaw dan kollu l-qoddim biex sal-2050 inkunu naqasna l-użu tal-karbonju. U inraznu il-bidla klimatika u t-tisħin globali. Diffiċli li ikollna stima ta' kif id-deċiżjoni se jiġu implementati. Imma rridu noqdu attenti ħafna anke fuq meda twila ta' żmien Nispera wkoll illi nimxu ma dak li qed nipproponu u nipprogressaw malar kemm jista' jkun. Grazzi. Naddu issal Krista Klas. Grazzi ħafna. Eżis kollegi, sur President. ħafna kontroversja ma irridu nimxu l-qoddim bil-bidla fil-klima. Jiena naqbel mal-kompromess imma l-affarijiet għaddejjin ftit bil-mod qed nitkellmu fuq il fuq l-art u fuq l-art tal-ġoħ tal-logħba tar-raba u l-Kummissjoni għandha kal l-pjanijiet tagħha tal-LUCF u ħafna minna jazbu l qed nitolbu iż ħankunu qed negozjaw trattat fuq eh, fuq il-tisħin globali sal-2017, ġifiri għatfadlinna ħafna x'namlu. Anka biex nħarsu l-impatt tal-agrikoltura, rridu nkunu aktar eh, bilanċjati, ġusti u oġġettivi, rridu konna regoli kif suppost. Ma rridux noħol u burokrazija ġdida li bija nitilfu eh, ċertu standards aħna rridu nilħquhom. Maħniex qed naħsbu fuq l-impatt fuq l-agrikoltura. L-agrikoltura għandha ħafna funzjonijiet fis-soċjetà tagħna, kemm mod dirett u anka indirett, u jekkont kontribwixxi għas-sigurtà tal-provvista tal-ikel u anka għal-popolazzjoni li dejjem qiegħda tikber dinija. ġifiri jekk iridu aktar iridu aktar domanda u aktar eh, pizijiet fuq il-bdiewa, irridu niftakru illi dawn il-partit iż-żar mhux dejjem ikunu jistgħu jimxu ma' dawn il-modelli diffiċli ma jkunux jistgħu jikkalkulaw kif suppost, forsi qed nitolbu wisq minn għandhom. Ħajwassal anke forsi nies li eh, imorru l-bot mill-bidja il-kompetizzjoni għal dawn ir-riżorsi qiegħda dejjem tiżdied. Ma naħsibx li dan nixtieq aħna. Is-Sur Sonja, kal minuta. Sistemanizzata għal rapportar u l-metodi ta' kontabilità tal-missjonijiet b'effett serra hija importanti, iżda il-qafas legali għandu jkun wieħed ibbilanċjat. Meta niftemu fuq dan ir-regolament irridu nħarsu lejn diversifikazzjoni fl-istati membri. U anka lejn l-obbligi eh, eh, nazzjonali ta' dawn l-istati membri. f'UNFCCC. Marriċ ikun hemm rapportar doppju u marriċ ikun hemm spejjeż amministrattivi żejda. Irridu naħsbu fuq il-proporzjonalità u il-koerenza bil-kondizzjonijiet u l-prioritajiet tal-Istati membri mal-leġiżlazzjoni nazzjonali. Ġifieri jiena nappoġġa l-emendi għal dan ir-rapport, speċjalment dawk illi qed jagħtu definizzjonijiet tal-foresti aktar preċiżi. Catch the eye. Is-Sur Jordan. Grazzi ħafna. Dan il-mekkanizmu u hija xi ħaġa illi aħna tassew neħtieġu aħna rridu normalizzawha. Għaliex jekk aħna normalizzaw tip ta' sistema mela ħan naqsu il-pis għall-ekonomija, ma rridu noqogħdu attenti għaliex aħna rridu naqsu il-pis amministrattiv fuq livell nazzjonali li stati membri huma qegħdin e, fadlu meta hemm il-kwistjoni ta' funzjonament amministrattiv aħna rridu nagħmlu aktar aħna irridu nagħtu iktar fondi sabiex niġidu kontra bidla fil-klima fl-Unjoni Ewropea. Allura aħna neqblu illi dawk il-fondi kollha għandhom jiġu mirati Imma mhux biss 50% eh, aħna rridu nagħmlu aktar. Ma rridux ninvestu biss fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għaliex jekk nagħmlu hekk aħna ser jekk aħna nippruvaw niġbru iktar flus għal dan il-lan, aħna nistgħu noħolqu iktar chaos. Għaliex l-istati membri jistgħu jitmexxew minn minħabba interessi oħrajn eh, u mhux biex inaqsu il-la fil-klima ma jkunu qegħdin iżidu it-taxxi. Is-sur Mikolaxik. Grazzi, ċer. Signor Komissarju, kollegi, jina nilqa dan il-mekanizmu ta' monitoraċ u rapportaċ. L-emissjoni ta' gassi ta' fetzera lix dejta bikrija li tinġabbar u li tkun preċiża twassal għal regoli iktar stretti biex innaqsu l-emissjonijiet u dan iwassal għal twettiq ta' għanijiet tal-protokoll ta' Kyoto u wkoll l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea illi jridu namlu jridu jagħmlu kontributi u ħarsin Ewropew. Aħna ħar nilqaw l-għanijiet ta' trasport marittimu għal emissjonijiet ta' gassijiet effett serra. U għal għamnek aħna għetni nitolbu iktar iktar regolamenti fil-ġejjini u aħna rridu nagħmlu possibbli li naħna nqablu d-data minn ħafna stati membri differenti u din dan l-overview mela possibbli inadottaw miżuri konkreti biex innaqsu emissjonijiet. Grazzi. u għal-izvilup tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea eh, dan naqisa l-gassi ta' fetzera hija essenzjali aħna qegħdin inħabtu wiċċna namat fi xkil ta' kompetizzjoni minħabba il-vant imbijet minħabba l-politika tal-dumping ta' dawk il-pajjiżi u nuqqas ta' protezzjoni soċjali. Eh, dawn setaw jillimitaw ispejjeż ta' produzzjoni tal-imot u sproporzjonat meta ħafna meta qabel mal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea mhix ma m'għadix kompetittiva. Allura, il-żona ta' kompetitività li għandna hija marbuta mal-spejjeż tal-enerġija. Aħna nifmu il- illa illi l-Stati Uniti saru kompetittivi ħabba l-gas, il xej l gas minħabba prezzijiet eh, eh, ta' azjatiċi maħna ma sawx nimponu dawn it-tip ta' eh, ta' spejjeż u ta' xi fuq pajjiżi tagħna. Kellim li miż, grazzi, aħna naqblu ma naqblux mal-approċċ li huwa marbut mal-swieq Meta niġu għal emissjonijiet ta' gassi ta' effett serra, hemm limitazzjonijiet u konġudazzjonijiet dawn il-proċeduri aħna nistgħu naraw moċċar bil-mod kif qed jaħdem is-suq tal-karbonju għalhekk aħna nħossu illi ir-rapportaġġ tal-karbonju ser jew mhux ser ifixker jew jgħin biex isejjeb il-approċċ jew għam sejjes fuq suq li meta nitkellmu dwar miżuri għandu xaqsmu ma bidla fil-klima, aħna rridu ntejbu l-arfin tagħna fuq l-emissjonijiet tal-karbonju u tal- tal-ħamrija għal xogħol l-ikbar repożitorju ta' ta' materjal organiku u il-monitoraġġ ta' dan il-mekkaniżmi sabiex nżommu dan il-karbonju fil-ħamrija importanti ħafna l aħna irridu riserċa, riċerka internazzjonali li sir dan il-qasam għaliex ġen ħinkun kontribut siwi sabiex nkunu nistaw namlu tajjeb għannu qasijiet li għanna fl-arfin tagħna l-lum il-ġurnata. Grazzi il sinjura Bazescu. Grazzi ċer, it-naqis tal-emissjonijiet huma wieħed mill- prioritajiet tal-Unjoni Ewropea. Mm, L-Unjoni Ewropea permezz l-MMR tagħmel ehm, eh, monitorat regolari ta' dawn il-gassijiet u jiena nappoġġa il-passi tal-Kummissjoni biex intejbu dan u aħna rridu nappoġġaw iżvilupp ta' strumenti biex nġildu kontra bidla fil-klima. Dan it-tip ta' strument eh, jaqa' taħt skema ta' missjoni tal-partita ta missjonijiet e, li TS. U wara ħafna snin li ħadet sem fi Rumanija din li e TS dan ikopri xi 12,000 pjanta li jiġġeneraw e, emissjonijiet ta' CO2 dan huwa pass kbir il qudiem sabiex ikunu nistgħu nwettqu l-anijiet li naqsu l-emissjonijiet ta' gassi ta' effett sera ma' xi ta' xi 20% ta' sal-2020. Grazzi. Grazzi, is-sur banki laħar kellim taħt il-KHDR. Fil-qassam ta' tnaqqis ta' missjonijiet, L-impenni mandom xaqsmu ma l-użu tal-art u s-settur tal-FCF, CFF. U um, skont il-Komissjoni impenji volontarju ma permessi per rezultat ta' dan ir-regolamenti nazzjonali varjaw ħafna. Għalhekk jiena biss nista' nilqal fatt li regolament jinkludi kondizjonijiet differenti u dispożizzjonijiet differenti rigward il-kontabilità u il-metodi ta' kontabilità u il-definizzjonijiet. Iżda jiet infakkarkom illi l-afforestazzjoni u reforestazzjoni u l tneħija ta' dawn il- dan il zamma ta' kontijiet f'dan ir-rigward jista' jkun taħsar ħafna pajjiżi paluma mumor Ungerija ġifiri ħajkonna insibu miżuri transitorji. Grazzi komissarju Hidegard, grazzi ta' sew sur presidenti na fil qossi osor għalix kienet ħaġa pozittiva ferm li smajna kemm għandna appoġġ wiesa għal dawn iż-żewġ proposti. Kien hemm kumment minaħa tawwek dwar irtiġa il ntejbu l-arfin. Jiena naqbel mija fil-mija, naqbel illi dan jagħmel ħafna sens illi aħna eh, nistaw nżommu u d-manina l-LUCF. Importanti għalix meta dan din nieħdu responsabilità tiegħek mela jfisser li inti ma' titnaqqas ukoll l-impatt mill ucf u dan huwa għaliex eh, hija xi tagħmel xi totali, dan huwa l-ewwel pass. Importanti, għax ovvjament nis jidu jkunu jafu aktar. Dan huwa marbutin wieħed ma' ieħor u aħna nħossu illi dan eh, jappoġġa dak li għandna qoddimna biex nalaq. Ximta qed meta aħna nkunu qegħdin dawn il-konferenzi nazzjonali m'inti ma tkunx taf xilhom ħeġ minna minnhom. Dan huwa eżempju, eżempju tanġibli, speċifiku, xi ħut minna qed naħdmu eh, ħdimna hawnhekk f'Durban xi 15-il xahar ilu u dan issa naraw f'tekst f'tejm internazzjonali u issa l-Unjoni Ewropea l-esti illi nwetqwa bħala leġislazzjoni Ewropea qed tiġi mwettqa biex tagħmel differenza fil-ħajja ta' kuljum u mhux hekk biss imma minħabba li għandna dan il-ftemiet internazzjonali fuq dawn l-affarijiet ħadd iħorek ikollhom iwettquhom ukoll. Ġifieri naħseb li għadu eżempju wieħed ta' kif xi wħud minn dawn in-negozjati tas-sew eh, forsi li jimxu bil-mod iwaslu għal affarijiet illi sarfu f'differenza fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. allura importanti dan il-pass qed jieħdu fuq l-UCF, importanti eh, li nirgazzaw il-kull min kien involut u nittama l-leħen tal-Parlament għadha ħajkun b'saħħtu daqskemm hija tawnek illum il-lejla. Grazzi tassew. Grazzi. Mela biex il-kollegi nkunu nafu esattament fuq xi nivvota għada. L-ULUCF, e l-attivitajiet ta' l e jipproduċu faddil għall-Unjoni Ewropea. Jekk aħna għandu għat-tini pass, tini bażi, ġifiri nkejlu il-missjoni tal-UCF e kontra l-miri tagħna dan ħajkollu impatt finanzjarju pożittiv fuq l-Istati Membri. Ġifieri fl-interess tagħna, illi l-kol inkejlu bl-istess mod. U dan li qegħdin nagħmlu din il-leġislazzjoni. M'hemmx pis fuq il-bdiewa. Din hija xi ħaġa li ħareġ mortar fit-tekst dan huwa eżerċizzju makro statistika, ta' mikro statistika. U meta aħna għedna mbaċċarri li wara l-2020 ħajkolna zama ta' konzijiet għal attivitajiet agrikoli ma se jiżri mill-2013 u l-2020. Aħna ġifiri għanna proċess ta' tħejja kif ukoll zama ta' kontijiet mandatorju ġifiri kull sena mill-2015 l-2020 il-sati membri ser ikollhom iħabru il-stimi tagħhom għal evalwazzjonijiet fuq il-emissjonijiet mill-attività agrikola. Umbagħad fl-aħħar ikollhom iħabru istima ta' kull sena ta' dan il-perdu mill-2013 tal-2020, ġifiri sa tmiem tal-2020 aħna ser nkunu nafu bħala eżama ta' kontijiet kompleta tal-2013 tal-2020. Dan huwa pass importanti minn dak li aħna deċidejna kol flimkien f'Derbin u aħna il-kol irridu nkunu gburija illi aħna dan il-rapport l-Unjoni turi illi hija għanda ħatiħu azzjoni. Grazzi, zewċ minuti għassur Ekud. Grazzi tassew, nistaw u dan id-dibattitu għawnek billi ngħidu li dan huwa pass żejr il qudiem kif qalu l-Kummissjoni dan huwa pass zejr lejn li nagħmlu monitoraġġ ta' tiġijiet u azzjoni fuq l-użu tal-art. Dawn huma kollha passiġġ kejkrin, iżda jiena nixtieq naraq billi ngħid illi aħna smajna għal darboħra meta naħna nitkellmu dwar il-klima n-nizim jgħidu rridu nimxu bil-mod, nimxu bil-galbu u pass pass U din dejjem nistraġeb kif in-nies dejjem huma tant imbeżżajn mill-linja ta' politika tal-bidla fil-klima fil-Parlament Ewropew. M'hemmx ħafna oqsma fejn aħna immexxu fid-dinja u maħna irridu għal-mennu nżommu nkunu fuq nibqaw fuq qudiem fil-qosma fejn aħna l-mexxu u aħna f'dan il-qasam meħe qegħdin fuq qudiem pajjiżi mhux se jimxu wara l-Ċina u l-Brażil u jaqbdu il-momentum tagħhom. Kull min jgħid illi aħna rridu nimxu ħafna iktar bil-mod, rridu nibżaw mill-bqija tad-dinja, intom qed tagħmlu ħsara lilkom infuskom għax il-kompetenza tiġi mill-innovazzjoni innovazzjoni għal ekonomija nadifa riċerka turi Miċċar illi jekk aħna nittrattaw problemi fil-klima issa mela wara s sell 2020, jekk aħna nistgħu innaqsu l-emissjonijiet nistaw ikonna nkunu ġenerajna 6 miljun xogħol addizzjonali biex intejbu l-ekonomija tagħna permess innovazzjoni d-dinja seta tal-Ewropa mhux nippruvaw nagħmlu li nistgħu biex naġevalaw il-ħadd ieħor. Dan huwa pażżejr għamma eh, l-aġenda innovattiva l-Ewropa dinja xi ħaġa illi aħna rridu nkomplu nafsu fuqa u mhux noqogħdu nibżaw mill-ġejjieni. Grazzi tassew. nalqu dan id-dibattitu u il-vot se jsih fi 11 nofs għada fil-ħodu. Issa l-agenda tagħna tal-lum